dwar Edward Raru Elvik dan ngħidilkom li rriżenja mill-2 ta' Marzu ta' din u skont l-artiklu 4 paragrafu wieħed il-Parlament qed jiddikjara li minn din id-data il-post u huwa vakanti u informa l-awtorità